We're beginning the votes. Ser nibdew bil-votazzjonijiet. Skont l-agenda tagħna issa wasal il-ħin għal-votazzjonijiet u taħt il-proċedura simplifikata għandna rapport Karim fuq l-indikazzjonijiet jew il-marki li identifikaw il-lot li għalih jappartieni l-oġġett tal-ikel. Votazzjoni nominali, l-votazzjoni hija miftuħa. Votazzjoni hija magħluqa. Għaddiet. l-approssimazzjoni tal-liġijiet tal-Istati membri dwar l-unitajiet tal-ikkel. Votazzjoni nominali, l votazzjoni hija miftuħa. Il-votazzjoni hija magħluqa għaddiet. Rapport ta' Sur Karim fuq livelli permissibli tal-ħoss u sistema tal-egżos tal-vetturi bil-motur, votazzjoni eh, nominali, votazzjoni hija miftuħa. Votazzjoni hija magħluqa għaddiet. Li mis rapport Karim tratturi għall-agrikoltura u forestrija eh, ta' karreġati doja. Votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni għamaluqa għaddiet. Rapport Karim Hemm xi problema? 463 hemm problema se bat il ħadd. Rapport Karim fuq il- eh, kontrolli ta' ċatturi bil roti għall-agrikoltura affaristrija, votazzjoni nominal, votazzjoni għam miftuħa. Il-votazzjoni għam għaluqa. Għaddit. Rapport Karim fuq um, il-mezzi tal-ibrikjar ta' tratturi bil-roti għall-agrikoltura jew kella l-forestrija. Il-votazzjoni għam miftuħa votazzjoni nominali. Votazzjoni hija magħluqa. Għaddiet. Rapport Karim fuq il-pożizzjoni ta' sewqan bibinu twieq tratturi għal-roti għall-agrikoltura jew l-forestrija. Votazzjoni għam miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Rapport Karim. L-istrutturi ta' protezzjoni fil kas ta' lib eh, immuntat fuq il naħa ta' wara ta' tatturi għall-agrikoltura forestija għal-karita ta' d-dejqa. Votazzjoni għamaluqa. Għaddiet. Προκατανάλωσης που εφαρμόζονται στα βιομηχανικά Rapport Karim fuq id-dati ta' sisa fuq it-tabakku l-manifatturi, votazzjoni nominali, votazzjoni għamal miftuħa. Votazzjoni għamal uqa. Għaddiet. Rapport Karim. Denominazzjonijiet u speċifikazzjonijiet tekniċi tal-muniti tal-euro maħruġa ċirkolazzjoni. Il-votazzjoni għam miftuħa, votazzjoni nominali, votazzjoni għamal uqa.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 Grazzi President. Hemm dikjarazzjoni konġunta li aħna qbilna mal-Kunsill il-Ministru Gjorge George sitni għaliex kellha xi problema bil-vuti tagħha. U għal dasant nishtin repeti dan u għata erba sentenzi biss. Parlament Ewropew u l-Kunsill jafu bl-importanza li noffru informazzjoni tajba għal konsumaturi mod partikolari meta l-prodotti jew is-swieq eh, ma jkollhomx indikazzjoni ta' oriġini. Għaliex jridu nipproteġuhom kontra frodi L-użu ta' teknoloġiji ġodda bħal per eżempju il-tikettar elettroniku u koll radio frequency identifikazzjoni jista' jkun għodda tajba ħafna biex nofru din it-tip ta' informazzjoni u fl-istess ħin inżommu ma' sviluppi tekniċi. Il-Parlament Ewropew il-Kunsil jistidnu lill-Kummissjoni meta jfassu rapport skont artiklu 24a ta' regolamentazzjoni biex jikkonsidraw l-impatt fuq l etikettar il-ġdid blan li jintejbu traċċabilità ta' prodotti ta' tessuti. Grazzi, nispera l-Ministru tieħu nota. Grazzi ħafna. Issa nibdew b'amenda 35 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Blok numru 2 jaqa. U din il-proposta għal stant hija adottata nifirħu l-Sur Manders. Issa naddu għal rapport Moreira, emenda 14 favur kontra. Emenda orali, Is-Sur Moreira, jekk joġbok. Grazzi President, Jien għandi emenda orali għall-istess emenda tiegħi. Emenda 14 fej taqra ek, tinqara ek, pajjiżi li għandhom jimbidlu bil-kliem pajjiżi u territorji. L-għanta din l-emenda hija waħda sempliċi ħafna. L-għanta huwa li tagħmel linjament ta' dan il- il-paragrafu ma' titlu ta' regolamentazzjoni jennifissa. Il-titlu huwa dan. Miżuri ta' kummerċ eccezjonali għal pajjiżi u territorji li qegħdin jipparteċipaw jew inkella huma marbuta mal- mal-proċess ta' stabilizzazzjoni u assoċjazzjoni tal-Unjoni Ewropea. Ġifiri mingħajr din it-tip ta' korrezzjoni ser ikun hemm diskrepanza bejn ir-regolamentazzjoni nifisa u t-titlu tagħha. Għal dan stant qed nitlob l-appoġġ tagħkom u l-adozzjoni ta' din l-amenda. Hemm xi oġġezzjonijiet għal dan? ser nivutaw fu emenda 14 bl-emenda orali. Favur? Kontra? Astenzjoniet? Għaddiet. Niverifikaw 14. Pera xufurijas. Votazzjoni għam miftuħa. Votazzjoni għam għaluqa għaddiet. Emenda 15. Dok favur, kontra, stenzjonijiet għaddiet. 16 favur, kontra, astenzjonijiet għaddiet. 17 favur, kontra, astenzjonijiet għaddiet. 18 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Tidu t-verifikaw? Tilkom li għaddiet, iżan nista' n-verifikaw. Votazzjoni għam miftuħa fuq 18. Il-votazzjoni għamaluqa għaddiet. Jidrilkom li għandkom bżon xi għajnuna, jekk Iva, namrilkom l-ajutanti tijaj, min jgħid ċek u mobil jifqa, sen iċċekjaw Iva, min eh, jgħid irridu niċċekjaw tidu tejdu li bil-Grik. Tajepek? Τροπολογίες 8 με 10. Ποιοι είναι Tajjeb, 18 favur kontra stenzjonijiet ma ddiċ. 19 favur kontra stenzjonijiet għaddiet. 20 favur kontra stenzjonijiet għaddiet. 21 favur kontra stanzjonijiet għaddiet. Sita għaxin irġiet ritirata, 20 favur, kontra, mux ċardan, niverifikaw, 22, il-votazzjoni hija miftuħa. Pera xufurijas. Il-votazzjoni hija maluqa, għaddiet. 12 favur kontra astenzjonijiet għaddiet 13 żewġ partijiet l-ewwel parti favur kontra astenzjonijiet għaddiet tieni parti favur kontra astenzjonijiet għaddiet U issa, test kollu kemmu kif ġie emendat favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Sur Moreira jkjoġbok. Iva President, Andi, talba biex niposponi l-rezoluzzjoni legislativa. The Commission welcomes uh, the members' il-Kummissjoni tilqa proposta tal-membru u ser tieħu iktar żmien biex teżamina l-emendi li ġew adottati u ser tippermetti ħin biex il-Parlament Ewropew u il-Kunsill ikollhom biżejjed ħin qabel ma u il-votazzjoni jasu għall-votazzjoni tal-ewwel qari. Grazzi sem proposta mir-rapporter biex nagħdu dan ir-rapport lura lil kumitat. Favur, kontra, astenzjonijiet, għaddiet. U għal daqstan, issa test ta' dalura l kumitat Issa ser naddu rapport Hockmark fuq il-politika tal-ispazju tal-radju. L-ewwel blokk tal-emendi favur kontra astensjonijiet għaddiet. 20 żewġ punti il-votazzjoni eh, nominali favur l-ewwel parti maluqa. Għaddit, it-tini parti, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Għaddit. Il-69 żewġ partijiet um, votazzjoni nominali l ewwel parti votazzjoni miftuħa. Maluqa għaddit. Tini parti. Votazzjoni miftuħa maluqa għaddit favur 19 kontra astensjoniet għaddit 60 favur kontra astensjoniet għaddit 92 favur kontra astensjoniet għaddit 89 favor, kontra astensjonijiet għaddit. Wissa se nivotaw fuq il-test kif ġie emendat favur kontra astensjonijiet għaddit. Wissa l-votazzjoni nominali fuq ir-riżoluzzjoni li mis votazzjoni miftuħa, maloqa Għaddit prosit li Sur mak. Issa wasalna rapport Cassini, ta' Cassini dwar l-emenda fuq regoli fuq l-istabliment ta' reġistru ta' trasparenza komuni għal Parlament u l-Kommissjoni. Il-rapport eh, ta' Cassini dwar il-ftejim dwar il registru ta' trasparenza komuni dan huwa pass importanti fir-regolamenti tal-, tal tal-membri parlamentari minnajr interessi jena nisħaq illi l-attivitajiet prezenti tal-grupp ta' ħidma fil-gwad tal-MEPs u fuq l-interessi barra mandom xaqsu mal kontenut tal-ftejim mal-komissjoni u l kontenut tal-rapport ta' Kasini jikkomplementaw il- billi jizidu iżjed aspetti u jisaxħu l-regoli ehm, regoli li jistaw jiġu applikati fil-gwart tal-postijiet eh, tal-sedi tal-parlament. Amen. Mela, lesti? Remendi wieħed tal-13. Favur, kontra, Assenzjoniet? għaddit. Għal, favur, kontra, Assenzjoniet? għaddit. fil-rapport ta' Kasini dwar il-ftejm istituzzjonali għal-reġistru ta' trasparenza komuni, it-nej favur kontra astenzjonijiet maddiġ. Paragrafu seba'. Żewġ partijiet. l parti favur kontra astenzjonijiet għaddiet. It-tieni parti favur kontra astenzjonijiet għaddiet l-emenda wieħed favur kontra assenzjonijiet maġġieġ, emenda tlieta favur kontra assenzjonijiet. Għani eh, kontrolaw? kontrollaw fil-gwar tal-emenda tlieta. Reazzjoni maluqa. Okay, okay. Uh, that's fine. So that's in... Mela, fl-axħar dik għaddit, u xek. Ma ġietx approvata? Le. Test oriġinali ta' paragrafu d-dista. Favur. Kontra. L-astenzjonijiet għaddit. U fl-aħħar il-votazzjoni finali favur kontra astenzjonijiet għaddit prosit li sul-Kasini. sa' rapport ta' Fox dwar il-governanza kooperativa fl-istituzzjonijiet finanzjarji. Emenda disa favur kontra astenzjonijiet maddiċ. L-emendi wieħed sa' tmenja favur kontra astenzjonijiet għaddit. U fl-aħħar votazzjoni favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Prosit. Issa erba mozzjonijiet tal-resoluzzjoni dwar il-ftejm ta' kummerċ ħeles mal-Indija, l-votazzjoni nominali, il-votazzjoni hija miftuħa. Maluqa. Għaddit. L-emenda 8 il-votazzjoni nominali miftuħa maluqa għaddiċ. L-emenda 14, żewġ partijiet, votazzjoni nominali, l-ewwel parti miftuħa. Maluqa. Maddiċ. Tieni parti, votazzjoni miftuħa maloqa maddiċ l-emenda sitta favur kontra assenzjonijiet maddiċ l-emenda tnejn votjoni nominali l-votazzjoni hija miftuħa votazzjoni magħluqa maddiċ l-emenda disa' votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa, votazzjoni magħluqa. Għaddit l-emenda 10, żewġ partijiet, votazzjoni nominali, l-ewwel parti, votazzjoni miftuħa, votazzjoni magħluqa. Għaddit it-tieni parti, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. maddiċ. Nimenda t tlieta, il-votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Maddiċ. L-emenda 11. Żewġ partijiet, votazzjoni nominali l-ewwel parti, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet, it-tieni parti, votazzjoni miftuħa. votazzjoni magħluqa. Maddiċ. Emenda 12, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa, votazzjoni magħluqa. Maddiċ. Emenda 4, dak favur, dak kontra, assenzjonijiet, għaddit. Emenda 13, skużani, jgħid il-President, eh, eh, kien hemm xi ħadd inti sur Viland, Iva sur Vice President. Mela din hija kwistjoni importanti xi ħadd irid ibiddel il-vot biex eh, jipprova jgħaddiha. Mela, tista' tikkontrollaw l-emenda erba' verifika. Votazzjoni miftuħa, Votazzjoni maluqa. Grazie ħafna. Mela, li jmiss emenda 13, eh, eh, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. Għaddit. Emenda 5 favor? kontra, Assenzjonijiet maddiċ. Emenda wieħed favur kontra assenzjonijiet għaddit. Votazzjoni nominali mhux kull darba le. Votazzjoni finali, eh, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħ. Votazzjoni magħluqa. Għaddit u proset l-awturi mela jissanna l-votazzjoni dwar erba mozzjoni ta' riżoluzzjoni dwar relazzjonijiet ma' ġappun l-ewwel emenda żewġ partijiet. Se nibdew b'emenda orali mis survalessa għal paragrafu 2 għandek il-kelma survalessa. Grazie ħafna. Sir President, f'din l-emenda, il-PPE, et titlob it-neħija tal-kelma tal qawwija strongly fit-tieni paragrafu nittama li mhux se jkun hemm oġġezzjonijiet. Għaw xi oġġezzjonijiet? jidher li mawx oġġezzjonijiet u bekk se nivvutaw dwar il-paragrafu 2 B'emenda orali, favur kontra astenzjoniet, għaddit. Dibedna wieħed u żewġ partijiet l-ewwel parti favur kontra astenzjoniet, għaddit. It-tieni parti favur kontra maddiċ. L-aħħar votazzjoni favur kontra astenzjonijiet għaddit. issa rapport dwar il-foresti u tibdil fil-klima. Favur kontra astenzjonijiet għaddit. Paragrafu 25, żewġ partijiet, l-ewwel parti kontra astenzjonijiet għaddit. It-tieni parti favur kontra astenzjonijiet adottat. approvata. Għaddit. Paragrafu 36, eżoġ partijiet, favur, kontra, assenzjonijiet, għaddit. Tini parti, favur. Sura senis, tista' tkellem. Kulħadd eftin il-kamra li tivvota kontra il-proibizzjoni fil-kostruzzjoni f'postijiet li ġew maħruqa minn nirien fil-foresti u eh, postijiet illegali. Għanijiet illegali, dan huwa importanti kullim fl-Europa. Dak li għal paragrafu 36 żewġ eh, tini parti u l-paragrafu 37 qed tipprova tiżgura l-legalità u ehm, t-proteġi l-foresti fl-Ewropa. Allura qed nitlob li kulħadd biex tivvota żewġ partijiet, il-parti ehm, parti bid tal-paragrafu 36 u 37. Mela, eh, votazzjoni nominali, tini parti ta' 36 u il-37, paragrafu 37, tini parti ta' 36, tista' tivvota. Votazzjoni maluqa. Approvata. Paragrafu 37, eh, votazzjoni nominali. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Paragrafu 59, favur. Favur, kontra, astenzjonijiet, eh, għaddit. Um, Paragrafu 70, eh, żewġ partijiet, l-ewwel parti minnu favur, kontra astenzjonijiet għaddit. Tieni parti favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 71 żewġ partijiet, l-ewwel parti favur kontra astenzjonijiet għaddiet, tieni parti favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Paragrafu 72 Ferba partijiet l-ewwel parti favur kontra assenzjonijiet għaddiet, tieni parti favur kontra assenzjonijiet għaddit. votazzjoni maluqa. Maddeċ. Maddeċ. Tini parti. Favur. Tillet parti favur, kontra, verifika. Eh, Votazzjoni maluqa. Għaddit. l raba parti. Favur, kontra, assenzjoniet. Għaddit. Lakka. Tlet partijiet. L-ewwel parti favur, kontra, astenzjonijiet għaddit. It-tieni parti favur, kontra, astenzjonijiet maddiċ. Mela verifika. Votazzjoni għamaluqa. ġiet approvata telet parti. Favur, kontra, astenzjonijiet, approvata. Għaddit, votazzjoni finali, fa, minu favur, kontra, għaddit, prosit li surar semis. Kien irtikjes kien basikejes epilogjes. Sanaddu għal-vot ta' rapport ta' Sur Albertini. Nibdew bil-emenda 25 favur kontra stanzjonijiet maddiċ. Emenda numru 1 favur kontra stanzjonijiet għaddiet 19 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. L-emenda numru 2. Min jixtieq jitkellem, jekk jogħġbok. Sur President, Nħabba li jinti qiegħed isek ċajta fuq dawn it-talbiet għal sabiex inti fil-fatt eh, tkun tista' taċċetta talbiet għal verifika jiena nixtieq ngħidlek illi kieku inti tista' titkellem daqsxejn iktar bil-mod. Aħna nistgħu fil-fatt nivvitaw daqsxejn eh, aħjar minħabba li inti qed daqxajn daqsxejn iżejjed u hemm daqsxejn ta' dewmin fl-interpretazzjoni. Grazzi ħafna ġifiri jiena qed nassumu li inti tapprova il-modi ta' kif aħna timmexxu l-votazzjoni li forsi mhux daqshekk ortodossi. Grazzi ħafna sa favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Numru 20. Favur kontra astenzjonijiet. Maddiċ. Numru 20. Favur kontra astenzjonijiet. Għaddiet. 26 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 27 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 15 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Numru 3 favur kontra astenzjonijiet. Aħjar nivverifikaw għaddi. Numru 3 kieġobkom. din ma Issa għanna emenda orali minna ħata s-sura Albertini għal test oriġinali ta' numru 33 kjoċbok. Iva, memx xorfejn naħseb illi noqot naqra jien minħabba illi tistaw taqraw fuq id-dokumenti f'da welcomes u tispiċċa manner l-emenda. Hemm xi oġġezzjoni kontra din l-emenda orali jekk le, naħseb li nistgħu nafutaw issa fuq l-emenda 33 bil-emenda orali favur kontra sanzjonijiet għaddiet. L-emenda numru 28 favur kontra astenzjonijiet. Maddiċ issa nafutaw fuq il-paragrafu 38 f'żewġ partijiet l-ewwel parti favur kontra stenzjoni tad-diet, tieni parti favur anzi din hija votazzjoni nominali niftħu l-votazzjoni fuq tieni parti ta' 38. Nagħlqu votazzjoni għaddiet. Emenda numru 4 minu favur, minu kontra, astenzjonijiet ma' Numru 5 minu favur, kontra astenzjonijiet għaddiet. L-emenda numru 6 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Għanna emenda orali dwar l-emenda numru 7 kjoġbok sur Albertini. Jekk jogħġbok, Sur Albertini. Iva, anka f'dan il-każ għandkom it-test f'dokument u nixtieq ngħaddi kumment wieħed biss dwar din l-emenda orali. Aħna hekk din fil-fatt nitkellmu dwar it-trattament tal- ċittadini fil-Bahrejn. Le, Sur Albertini, naħseb għamil żball. Jina qed nitkellem fuq l-emenda numru 7 tal-paragrafu 45. Iva, skużani, naħseb rajt l-emenda rali żbaljata skużani, aħna nixtiequ li neħu l-isem Maċedonja Għalli ma weġġew il-ħadd. Aħna nżommu biss il-klim Republic of Macedonia inħallu l-krim former Yugoslav Republic of Macedonia u neħu l-kelma Macedonia. Hemm xi oġġezzjoni għal din l-emenda orali. Jekk li aħna nistgħu nivutaw fuq l-emenda numru 7 minnu favur. Minnu favur kieġobkom. għanna 40 persuna ġifiri l-emenda orali ma ntlaqitx u aħna komplu għaddejjin nissa bil-votazzjoni tagħna votaw fuq l-emenda numru 7 mingħajr l-emenda orali minnu favur minnu kontra astenzjonijiet ma ddiċ l-emenda numru 22 minnu favur kontra astenzjonijiet għaddiet. L-emenda numru 8 favur kontra astenzjonijiet. Aħjar niverifikaw dik, kieġabkom, votazzjoni fuq eh, l-emenda numru 8. Nalqu votazzjoni. Għaddiet. Emenda numru 9, favur. Kontra. Jekk joġbok partit tal-PP Euro iktar biċċar, menda numru erba' favur, kontra, astenzjonijiet, għaddiet. Emenda numru 10 favur, kontra, astenzjonijiet, għaddiet. Emenda 16 favur, kontra, astenzjonijiet, għaddiet. Emenda 11 favur, kontra, astenzjonijiet, għaddiet Emenda 12. Favur. Kontra. Astenzjonijiet. Maddiċ. Emenda 17. Favur. Kontra. Astenzjonijiet. Addit. Naddu s-emenda 13. Favur. Kontra. Astenzjonijiet. Addit. Emenda 18. Favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Tlita u erba u erbajn, tlita uxrin, erba uxrin, jaqaw sa nifutaw fuq eh, limes favur kontra stanzjonijiet għaddiet. Echo Mr. Chichester's earlier intervention. Iva jien nixtieq ngħid illi aħna minnaħa tal-interpreti tagħna qed jgħidulna sabiex nifutaw kontra ftit iktar tar jekk jekk aħna bil-forsi rridu nitkellmu bil-Grik ejdilna imma Fil-kas tkellem xejn iktar bil-mod, il-President jgħid iva bil-forsi titkellmu bil grejk il-klor kamiltom. Jiena nista' nimxi bil-mod ħafna iżda aħna eh, s-soltu hekk nagħmluhom il-voti. Kif tafu l-interpreti il-kol kemm huma għandhom lista tal-voti da ma jiddependix fuq kemm jaġġal il-President jew le, l-interpreti għandhom lista ta' ismi ta' numri tal-voti u ħanibda ħanipprova naqra daqsxejn iktar bil-mod jekk bekk nistgħu naġru daqsxejn iktar u nimxu daqsxejn aħjar. Jekk jogħġbok Sur Dartmouth. Sur President, inti titkellem Ingliż tajjeb ħafna Għalfej, ħatoqot mela t-kommedja u tkompli tmexxi l-voti bil-Grek. Tropologija 14. Pjine iper. Naddu issa għal votazzjoni mis favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Naddu issa għal l-emenda 85 fi tliet partijiet l-ewwel parti favur. Sur Albertini kjoġbok. Jiddispeċini jiena ma nixtieqx illi noqgħod indejwem imma ma nafx hekk votajniex l-emenda orali li jiena kont tkellem dwar iktar kmini dwar l-emenda 68 fil-fat fuq il-Bahrejn ġifiri bżonn nerġgħu morru lura nivutaw fuq din l-emenda orali ta' l-emenda 68. Iva, Sur Albertini, aħna adottajna l-emenda 18 ġifiri il-paragrafu oriġinali fejn inti kontrassaqt din l-emenda orali madux validu. Issa ngħaddu għall ewwel parti ta' 85 favur kontra assenzjonijiet għaddiet, it-tieni parti votazzjoni nominali kieġob votazzjoni miftuħa, votazzjoni issa magħluqa. Għaddiet. Tiet parti. Votazzjoni miftuħa kieġobkom. Votazzjoni samaluqa. Għaddiet. Aħna issa naddu għall-aħħar votazzjoni dwar rapport kollu vafur kont Sur Gabes ixtiq kemm? Iwa, grazzi, Sur President, jina xtaqt ngħid illi naħseb illi Sur Albertini għandu raġuni, jiena naħseb li nistgħu nevvotaw il-emendora li Sur Albertini bħala xi ħaġa separata mill-paragrafu illi aħna infutajna diġa minħabba li naħseb li tkun xaħġa pozittiva ħafna jekk aħna nistgħu nikkundannaw dak li tiġi fil-Bahrajn, speċjalment il-pina tal-mewt. Grazzi. Mr. Svoboda, you have the floor. Yeah, I, I... Is-sur Zwabata, jekk jogħġbok iva jiena nixtieq illi nappoġġadi minħabba li naħseb li jew kien hemm xi żball fil-mod ta' kif aħna votajna jew fil-lista tal-vot. Jiena naħseb li din hija emenda tajba ħafna emenda orali naħseb li naqbel mas-sur Goebbels u mas-sur Albertini ħalli nifutaw fuq din emenda orali bħala paragrafu separat. Iva naħseb li mela le nistgħu nagħmlu dan. Mela issa nivutaw fuq l-emenda orali li ressa is-sur Albertini. Xi ħaġa żejda bħala paragrafu żejjed mhux marbut mal-paragrafu 68 hemm oġġezzjoni dwar din l-emenda orali ma jidirx mela nivutaw favur kontra sanzjonijiet għaddiet. Issa ngħaddu għal votazzjoni aħħarija għal dan ir-rapport favur kontra astenzjonijiet. Għaddiet proset l-Sur Albertini. Naddu issa rapport tas Sur Gualtieri dwar l-iżvilupp tal-politika ta' sigurtà u ta' difiża komuni wara dħul fis-seħħ tat Trattat ta' Lisbona, emenda 22 favur kontra astenzjonijiet ma' Emenda numru wieħed favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Emenda 11 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Emenda 13 20 27 favur kontra astenzjonijiet għaddew. Emenda numru 19 favur kontra astenzjonijiet għaddiet Emenda 23 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 24 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 25 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Emenda numru 2 favur kontra astenzjonijiet għaddiet 14 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Emenda numru 3 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Emenda numru 4 votazzjoni nominali. Emenda numru 3 kieġobkom irġu li dejkom favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Emenda numru 4. Kieġobkom votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kif? Votazzjoni samaluqa. Ma ditx. Emenda numru 5, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Ma ditx. Emenda 26 favur kontra astenzjonijiet. Ma Emenda numru 6 votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Ma tiċ. Għanna issa l-emenda numru 7 votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa. Votazzjoni issa magħluqa. Ma Ngħaddu Naddu issa għall-emenda numru 8, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa, maddiċ. Emenda 16, favur, kontra, astenzjonijiet, għattiet. Emenda 15, 21, 28, 30, favur, kontra, astenzjonijiet, għattiet Emenda numru 9 favur kontra astenzjonijiet. Maddiċ. Issa għanna emenda orali jew le. Naddu s-salemenda numru 17 favur kontra astenzjonijiet. Maddiċ. Numru 12 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Numru 18. Kienet irtirata u ħudu daqxej paċenzja bija. Issa emenda orali dwar il-paragrafu 87 minn s sur kwartieri. Sur Lisek, Ivan, tkellek kemendora li le. Iva, l-avvenimenti drammatiċi li ġraw fil-Libja jġaluna niprofaw ndaħlu dan il-klim illi proponejna, aħna nixtiequ li nappoġġaw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 l-emenda fuq il-paragrafu 71 li ngħidlek iżda ma nistgħux nivvotaw fuq l-emenda orali. Il-paragrafu nbidel skont kif aħna votajna fuq eh, dik l-emenda partikolari. Sur Gualtieri, jekk joġbok emenda rali fuq 87. Eh, e iva, l-emenda orali tajt ek li test oriġinali jara fil-li NATO fil-fat jikostitwixxi l-isforzi kollettivi tal-istati membri li huma membri tan-NATO u aħna tinżidu hekk u li jmorru lil mill-istati membri din hija l-emenda orali min-naħa tiegħi. Hemm oġġezzjonijiet għal din l-emenda orali? Jekk le, nistgħu nivvotaw fuq din l-emenda orali ta' 87 nu favur kontra astenzjonijiet. Għaddiet. Paragrafu 88. Favur kontra astenzjonijiet. Għaddiet. Is-servizzi qed li aħna qbisna emenda numru 12. Ejja nerġgħu nivutaw fuq għadi minu favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Mela naddu s-salvazzjoni ħarija fuq ir-rapport kollu kemm hu favur kontra astenzjonijiet għaddit. Proset l-istur Gualtieri. Eżis kollegi, Jekk sur Batten. Grazzi ħafna Iva fuq il-rapport li jmiss ta' Senjura Muniste Akwiza. Jiena nixtieq nitkellem skont il-regola 167 jekk imur lura għal rapport illi votajna fuqu tas Sinjur Arsenis inti tajt fil-fatt permettejt li jkun hemm votazzjoni nominali għal vot partikolari għal 25 jiena jiena naħseb li inti qasbis staqsejt l-approvazzjoni tal-Parlament u għacċettajta maħabba li aħna jogħġbuna l-metodi fil-fatt li mhumiex ortodossi tal- li qed tadotta llum inti jiena għal din raġun nixtieq nitolbok illi aħna jkollna votazzjoni nominali fuq kull emenda ta' dan ir-rapport li ġej. Iva, illi inti tagħti e, il-permess illi jittieħed vot b'votazzjoni nominali din ħajkun dejjem fidejn il-President u l-President jista' jiddeċiedi li jiftaħ votazzjoni nominali jekk hu ma jaħsibx li din tista' telef is-sessjoni plenarja jew inkella jista' saqsel l-approvazzjoni tal-Kamra. Jiena din xtaqt namela ċara għal kulħadd ħalli ma nistabel l-ebda preċedent. Issa minħabba ċirkustanzi li ninsabu fihom aħna Sur jina jiena m'għandi l-ebda oġġezzjoni illi aħna nagħmlu kif qed inti f'dan il-każ partikolari, però jiena nixtieq illi nsaqsi membri sabiex ma jabbużawx minn dan il-potenzjal minħabba li inkella il-President kull darba jrid joqgħod jistaqsi l-Kamra żgur li ħajkun hemm ħafna tensjoni meta s-soltu eh, jekk inti tinsisti fuq din it-talba mela le ħanamlu eh, kull vot vot nominali. Mela ngħaddu għal-votazzjoni. Emenda numru 3 votazzjoni ftuħa s-sama l wqa għaddiet. Għanna Numru 4 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet. Issa naddu element numru 1 votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa. Għaddiet. Numru 5 votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa. Kieġobkom. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet. Paragrafu 20, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Emenda numru, paragrafu 26, votazzjoni nominali fuq l-emenda 6 kieġobkom. Votazzjoni maluqa. Għaddit. 31 żewġ partijiet l-ewwel parti votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddit. fit tieni parti tal-paragrafu 31 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni samaluqa u din għaddit ukoll. Paragrafu 32 żewġ partijiet l-ewwel parti votazzjoni nominali kieġobkom. Votazzjoni maluqa għaddiet. It-tieni parti tal paragrafu 32 kieġobkom. Votazzjoni issa magħluqa Għaddiet. 38 zoċ partijiet l-ewwel parti votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa għaddiet. It-tieni parti votazzjoni nominali miftuħa. Votazzjoni issa maluqa għaddiet ukoll. Issa naddu għal vot fuq l-emenda tnejn votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa għaddit. Issa navvotaw fuq il rapport kollu kemmu hu. votazzjoni miftuħa, votazzjoni nominali, votazzjoni maluqa. Għaddit. Proset l rapporter Wissa naddu għall ispiegazzjoni tal-vot. Do we have them? Yeah.